l-affarijiet legali. L-autoritajiet tal-Greċja informawni dwar il-sur il-kas tas sur Sotirio Zaranopoulos u l-kas tiegħu issa inala u dan kellu minita jiena